nixtieq nilqa l-ħbib tagħna u l-kollegi tagħna mis-Senat. Nittama li żjara tagħkom tkun żjara li tħalli l-frott tagħha. Issa l-Onorevoli Brok għal żewġ minuti. Herr Sir President, Kommissjoni, President tal-Konsil, il-povru Sur Borghezio ma jafxara differenza bejn il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill tal-Ewropa. Orti ta' drittijiet fundamentali ta' taħt il-Kunsill tal-Ewropa ma' għandix taqsam drittijiet fundamentali ma' l-Karta ta' drittijiet fundamentali. Fuq il-Presidenza Svediza kienet importanti din biex wasalna ratifikazzjoni. Kien hemm erba' pajjiżi li billu subajhom ukoll dal-proċess. Nixtieq eh, ngħid prosit li l-Iżvezja tal-li lessew din il-ħidma ta' disa snin issa. Għal huwa huma. Dan ifisser li issa l-opportunità li nwet huwa. Għax jiġri fil-prattika issa ser ikun istituzzjonalizzazzjoni kontinwa. Il- President tal konsil għandu biss il-leġittimizzazzjoni tal-kapijiet tal-gvernijiet u tal-istati. F'kostituzzjonijiet normali, il-presidenti wieġbu l-parlament. Il-parlament maħtur direttament mill-poplu, dan għandu japplikaw nek ukoll. Sur Barroso, titkellem dwar l-importanza tal-istituzzjonijiet u kotajt l-ġammone fil-każ tar rappresentant u l-Viċi President tal-Kummissjoni nixtieq ngħid li ma jistax ikollna rappreżentant li eh, maħtur eh, fl-ewwel ta' Diċembru u mbagħad eh, isir Viċi President fl-ewwel ta' Jannar. Isir Viċi President u rappreżentant oli wara smieħ tal-Parlament Ewropew kella nitħlu eh, f'barbuljata legali. Il-Parlament Ewropew rrit jieħu id-mirijiet eh, tiegħu b'mod serju u dak għandu x'jaqsam mal-servizz estern maħniex ħanħallu it-trattat tal- tal-izbora biex jintuża biex ikun hemm istituzzjonalizzazzjoni tal-Ewropa tafu x'inhu ma liġijiet u x'ħidux deċiżjonijiet li jfixklu il-proċess kif għandu jkun. <clears throat> Grazzi lis sur Brock. Is-sur Adrian Severin għal minuta ta' nofs. Senjuri, tul fisse ta' trattat ta' Lisbona u ta' bilħaq avveniment storiku. Nkunu kontenti bi u għanna najdu prosit li nafusna u l-presidenza svediza għal fatt li rnexxilhom jiksbu dan ir-riżultat. Imma trattat mhux bizzejet, anke l-aqwa trattat waħdu ma jistax isolvi ħafna mill-problemi. Hemm bżonn nies kompetenti u impenjati biex iwettquh. Fil-kassa trattat tal-Lisbona din hija ħaġa aktar u aktar importanti għax dan ir-trattat huwa riżultat ta' kompromessi ma jispiċċaw qatt, ta' diskussjonijiet u taħdidiet li ħadu fit-tul. U allura bil-fors fi ħafna ambigwitajiet, ħafna xquq. Allura huwa fidejn daw li ser ikollhom il-karogi ewlenin biex jirfinaw il-leġijiet, jisawru l-istituzzjonijiet u jaraw illi jgħatu l-interpretazzjoni korretta. Il-leġislatur eh, futur ser ikun kruċjali għall arkitettura Ewropeja. Jekk aħna rridu li jkun hemm arkitettura viabli, din trid tkun sintesi ġabra tal-esperjenzi storiċi kollha, sensitivitajiet politiċi tal-reġjuni u ċ-ċittadini Ewropej kollha. U allura il-President tal-Kunsill, il-President tal-Kommissjoni, il-Rappresentantoli, it-tlet karigi ewlenin għandhom jiġbru s sensittivitajiet politiċi kollha. U anke il-reġuni ġeokulturali kollha tal-Ewropa. Jiena nemmen li din hija ħaġa li tista' tinkiseb u jekk tinkiseb din il-ħaġa tkun ta' ġid għall-arkitettura, għall-effettività tal-istituzzjonijiet imma wkoll il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea fajnejn iċ-ċittadini tagħna. Grazie ħafna l sur Severin. Kellim li miss is-Sinjura Jatel Maki. Grazzi, Sur President jiena, forsi b'eċċezzjoni, tippermettu li nigringrazzja l-mezzi ta' xandir. Aħna għanna xandir pluralistiku, pluralistika u minnajr din, minnajr dan il-xandir, ċittadini ma jkunux jafu x'qed namlu ma fil- eh, fi xandir hemm diskussjonijiet għaddejjin fuq il-kandidati, min ser jieħu dawn il-karigi ewlenin ta' rappresentant u rappresentant tal-politika barranija. Tul daw diskussjonijiet xilfu għat tasmijiet, imma aħna naħseb hemm bżonn illi niġġustifikaw l-importanza u nifmu l-importanza tal-elezzjonijiet demokratiċi. Aħna kellna rappreżentanti mill-Parlament tat Turkija meta tkellimna fuq ser jiġri wara it-trattat ta' Lisbona. Meta żorna imbagħad it-Turkija aħna għalunna sba kif ħajkolkom l-elezzjoni, kif qed organizzawhom. Ma jkunu l-kandidati. Dan juri illi għad baqalna xil-tejbu fl-Unjoni Ewropea fostom it-trasparenza. Grazzi. Grazzi kollega Nadu issa għas-Sur Fox għal-minuta. Grazzi Sur President. Jiena nixtieq nikkummenta fuq id-diskussjonijiet informali illi eh, dominaw l-aħħar Kunsill Ewropew kif nafu, qed nirreferi għall għażla tal-President li mistal tal-Kunsill u l-wol illi dan ħajkollu. Jiena nemmen il-President għandu ikun għandu jaqdi l-Konsil Chairman, mhux kap eżekuttiv. Allura huwa importanti illi il-President ikun xi ħadd illi jafdaw in-nies. U l-ar kandidat fid-dawl ta' dan kollu miż-żewġ aspetti ser ikun wieħed Tony Blair. Jiena naqbel ma' kanċillira Merkel illi għal ħames eh, li snin li ġejjin għoddu nisimaw l-sur flash eh, kif il-motorcade tiegħu iddur id-dinja kollha kemmi. Sur Blair wera li huwa bniedem ma tistax tafdaħ. Sur President, dan ma jixraqlux kariga publika għax mhux m'għandux il-ħiliet meħtieġa. Allura nagħmel seħħa biex dan mandaħluħx bħala President. Grazzi ħafna, issa minuta Sur Bastian Belder. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena kont qed naqra b'interess kbir dokument mill-Presidenza Zvediża fuq is-servizz estern. U għadni mħassab, mħasseb anke wara li qrajt dak li kien hemm. Kuntent li qed nara li ħadu naqra aktar żmien biex jazlu l-kandidati tajjeb bħala rappresentantoli. Tanċem nies tal-istoffa meħtieġa fl-Ewropa. Jiena konċernat b'dan it-tentattiv biex jisu jkun hemm bilanċ interistituzzjonali. Il-kollegi tiegħi naħseb jaqblu miegħi. Ma kontent li qed nara dan is-servizz ester ħajqa il-barra mill-Kummissjoni. Il-politika barranija l-ewwel u qabel kollox hija x-xogħol tal-Istati Membri. Allura, aħjar illi din tiġi trattata mill-Kunsill aktar mill-Kummissjoni da minn kejja rezoluzzjoni u l-intenzjoni tajba li jista' jkollna kollha. Grazzi Sur Filip Klass. Għal minuta. dan il-diskors kollu u rikattar kollu fuq il-min ħanaħtru mux ħaqtjam jamlu naġiet Għawnek fl-Olanda semma sur eh, Van Rombel kienem minn kellem favoriħu, kienem minn għalli li da mux tajbix jisib kompromessi. Il-raġunament ewlini u li persuna li kapaċi tmexxi pajjiż maqsum bħal Belġu huwa kapaċi. Imma l-Unjoni Ewropea ma sox inqisuha bħala Belġu kbira. Is-Survan Rombel qiegħed biss iżomm l-status quo u jitratta l-affarijiet ta' kuljum tal-gvern. M'għandniex bżonn persuna illi baxirasa l kommissjon baxirasa l kommissjoni Ridu, nżom u dimajnejna ċittadini li għatma donnu għat jissemmew f'dan kollu. Grazzi ħafna. Is-Sur Karas. President Senjuri, 20 sen ilu il asma violenti tal-Ewropa intemmet fislim u bislim. Kien it-tmiem tad dittatorjat L-Unjoni Ewropea permettit illi kontinent jerġa' jingħaqad. L-Unjoni Ewropea proġett politiku mirat biex jikabbar u jifrex iż-żona ta' demokrazija, il-ħelsin u stabilità fl-Ewropa. U aħna qed nerfgħu ir-responsabilità għall komunità tal-valuri u tal-liġijiet u naraw li għandha tisseħħa. Għanna namlu kollox, nibdew mill-lum biex nizguraw illi ikunem ir rida meħtieġa ħalli nizguraw li ma jfaqqawx xi gwerer ġodda bejn in-nazzjonijiet u l-popli tal-kontinent tagħna. Rid ngħid moċċar it-trattat huwa l-aqwa salvagwardja demokratika wara il- anzi, minn dak li ġara 30 sena ilu, meta kien hemm l-elezzjonijiet universali diretti. Nabżon naħtfu din l opportunità bżonn li jkollna rrida politika biex nimplementaw it-trattat. Ġala darba jkollna rrida politika. Nistgħu ngħidu għaddiju lill politika li titmexxa fuq l-aktar livell minimu bax komuni għal kulħadd. L-opt-outs idajfu l-affarijiet. Naħorġu biss mill-kriżi, per eżempju, meta l-qat jirnexxielu jinżel. U meta jkollna budget sostenibli għal darboħra. li wieħed jaħseb mod Ewropew, ifisser illi nisbiċċu l-aħjar soluzzjonijiet fi triq tan-nofs, nofs tiegħi u nofs taħat ieħor. Il-xnijat fuq l-ismijiet li kien hemm matul dawn l e jisom wasluni biex naħseb illi maħniex interessati fl-aqwa soluzzjoni, fl-aqwa soluzzjonijiet Ewropej. Isna qegħdin ifittxu soluzzjonijiet li ikunu jaqblu l pajjiżi u l gruppi politiċi. Dak mhux l-ispirtu ta' trattat. Grazzi ħafna l sur Karas. l sur Lopez Aguilar, grazzi ħafna. Nixtieq nagħmel żewġ kommenti. U dawn jorbtu ma' kwistjonijiet importanti li tqajmu. U dawn eh, għandu xaqsmu ma' zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja. L-ewwel ngħid kuntenti li l-immigrazzjoni natat importanza fil-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill. <clears throat> Hemm li jkollna politika tal-komunità fil-ġejjin u l-Presidenza Spanjola ħad tratta din il-ħaġa ser ikun hemm rwol akbar lill parlament Ewropew u lill-Parlamenti Nazzjonali wkoll. Kien hemm referenza wkoll fir-rigward tal-flussi migratorji. Imma speċini illi m'hemmx referenza vinkolanti għal din il-klawżola ma l-aspetti finanzjari meħtieġa. Fu il-żona tal-libertà, sigurtà u ġustizja, nisir kun kwistjoni u l-Parlament Ewropew. Dan enu qasam importanti għax iċ-ċittadini tal-Ewropa il-konklużjonijiet tal-Konsil f'Diċembru ħajqgħod jistennewhom biex jaraw salima punt il-libertà, sigurtà u l-ġustizzja ser isiru politika transkonfinali mill-programm ta' Stokholm għal qudiem Allura, dawn huma affarijiet importanti u li jserħu fuq ix-xogħol li ħanamlu f'dawn il-ġimgħat. Grazzi u grazzi tal-li żammejt eżatt mal-ħin. Grazzi. Sur daf minuta. Uh, President. President, hija ħaġa tajba li issa nistgħu nagħlqu l-aħħar kapitlu f'din is-saga ta' trattat, imma rrid ngħid li dispjaċini illi kellna nħarsu l-prezz. Illi il-protokoll Ingliż kellna nestenduh li ċeki wkoll. Il-stampa qeda tgħid li l-protokoll isu huwa opt-out mill-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u napprezza ħafna jekk il-Presidenza fil-konklużjoni tad-diskussjoni tkun tista' tikkonferma illi mhux hekk huma l-affarijiet, anzi it-trattat xorta ħajkun jorbot li ċeki u l-president tagħhom li jgħidkomdu fil- il-kastel tiegħu. Il-protokoll jietem biex il-limita l-pratika tal-qrati biex matul kazijiet domestiċi li kollom ma kunux jistaw eh, japplikaw il-karta fuq il-liġi nazjonali. Allura jiena naħseb illi apparti li kienet bitxa imtawla ħafna, miex ħaġa kbira. Grazzi ħafna, Sur Piotrowski. Grazzi, Sur President, Sinjuri. <clears throat> Minkejja dikjerazzjoni kollha dwar kif l-Unjoni Ewropea taħdem aħjar taħt il-Trattat tal-Lisbona, jisna niftħu l-kaxxa ta' Pandora, dispozizjoni huma kontroversjali u vagi u tġa qed naraw firda bejn il-mexxej Ewropej taħt it-trattat ħadd ma jaf il-President tal-Kunsill x'setat ser ikollu, laqas mem elezzjoni demokratika tiegħu li jagħmel il-President ħajdependi minn dak li jkun għamel qabel. U kemm ikollu karattru qawwi. L-istess japplika għall ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea. Ħafna ċittadini Ewropej ċistennew tweġiba għal din il-mistoqsija. Aħna mexjin lejn il-superstat federali Ewropew beħsara għas sovranità nazzjonali u il-President Ewropew il-ġdijt mux ser lura tradizjonijiet antiki eh, anti-Ewropej ta' qabel. Zax minuti għassur. Grazzi, Sur President. Grazzi kbira u kol presidenza svediza ta' rizultati ċari illi kizbet dan il-semestru. Fl-istess waqt, indur l-presidenza svediza u nishtiq natija rigar, rigar u din il-karta vojta illi inti tista' tuża f'dawn il-jiem li ġejjin bħala strument ordinarju biex teleb l-ostakli li jeżistu biex jiġu individwati l-ismijiet għal karika tal-President tal-Kunsill Ewropew u rappresentantori tal-Politika Barranija tal-Unjoni. Jekk nixrek konvinċi l-kapijiet tal-gvern biex jikdbu fuq din il-bicċa karta, mhux l-ismijiet li qegħdin naraw fuq il-mezzi tal-istampa, il-mezzi tax-xandir u televizjoni Iżda l-idea li huma għandhom tal-politika barranija tal-Unjoni, jekk dan isir allura nkunu minna pass il qudiem sinifikattiv. Għaliex jekk jgħiduna li jaħsbu għal koordinament aħjar ikbar u għal politika ta' barranija Ewropea, mbagħad ikun faċli nagħtu wiċċu isem għal min ser jirrappreżentana fid-ċena dinija. Din hija trasparenza li ta' bilħaq għandna bżonn nifmu x'idea għandna ta' Ewropa u politika barranija tal-Unjoni. X'għandna l-aktar għal qalbna, allura huwa indispensabbli illi nazlu personalitajiet illi huma maġbija tal-valur Ewropew ċaħat li jista' jagħti rwol ta' protagonista lill ewropa fir relazzjonijiet internazzjonali li biex isser effettiv ma jistax jgħaddi minn affermazzjoni tal-idejat eh, tiegħu propri, tal-fundaturi tiegħu. Għalhekk irid u jagħmel impatt ukoll fuq is-sena dinija. L-Unjoni Ewropea mhux blok monolitiku, iżda hija riżultat ta' azzjonijiet tal-bnedmin illi biex jgħixu jridu jġeddu ruhom matul iż-żminijiet. L-Unjoni Ewropea trid tibda mill-valuri illi bija ġiet maħluqa, mir-riżultat tajbin illi sissa wasanna għal-jom u kol emnuni irridu kol doza ta' realizmu. Grazzi. Issa għal-minuta u nofs onorevoli Davide Sassoli. Grazzi sur President, eżis parlamentari, jina u kol staqt nir-ingrazzja l-Presidenza Svediza tal-ħidma tagħha tal-li irnexxiela e, tagħmel kondizzjonijiet tar-ratifika ħarija ta' trattat ta' Lisbona. Aħna għandna bżonn ta' dan it-trattat ġdid għaliex dan jagħtina l-possibilità li nsaħħu inkabru il-setat tagħna, is-setat ta' dan il-Parlament pereżempju, u ta' żewġ figuri ġodda li jistgħu jirrepreżentaw is-sintesi politika u istituzzjonali għalhekk aħna nixtiequ u nittamaw li l-Kunsill ikun jista' jinterpreta b'mod li il-tħeġġiġ tal-familji l-kbar Ewropej fil-politika Ewropea biex bekk fil-laqa li jmiss b'awtorevolezza natu definizzjoni tal-ħatra ta' dawn il-personalitajiet b'saħħithom li ser ikopru dawn il-karigi istituzzjonali jekk kif previsti mit-trattat. Ta' xiex għandna bżonn? Għandna bżonn ta' President tal-Kunsill li huwa kapaċi li garantixxi l-koeżjoni u l-kontinuità. Għandna bżonn ta' rappreżentant qoli illi ikun kapaċi f'dinja multipolari b'esperjenza ikollu rwol ta' protagonista jagħti rwol ta' protagonista lill ewropa u jiggarantixxi fl-istess waqt rabta bejn id-dimensjoni intergovernattiva u dik komunitarja tal-Unjoni. U għal darboħra neħtieġu kulleġġ ta' kummissarji b'saħħtu u maqut bilanċjat fuq il-pjan politiku ġeografiku u ta' sess huwa sinifikattiv li dan qed isir 20 sena wara il-waqa tal-ħajt, il-ħajt li qasem qasam l-Ewropa. U dan kollu jista' jarġa' ikebbes mill-ġdid l-isperanzi it-tama tal-Unjoni Ewropea biex bekk ikun hemm laqda u l-ġustizzja. Grazzi issa għal minuta l-Onorevoli Louis Michel. Iva, Signora President, Aziz kollegi, l-ewwel ned grazzi u prosit lill-Presidenza Svediża għax-xogħol li għamlet. Imma xtaqt naħtaf din l-opportunità biex nindirizza lill President eh, Barroso. U naħseb li Sinjura Wallström eh, tista' tgħaddilu l-kumment eh, tiegħu waqfna fuq it-tweġiba tiegħu wara dak li qal Giver Hofstadt il-koll iridu kommissjoni li tuża mod sieħ is-seta tal-inizjattiva u tipprattika il-prattika komunitarja, il-metodu komunitarju anzi. Sir Barroso ku koll irid, allura hemm żolazzjoni tiegħu jiffuka fuq azzjoni organizzata fuq fuq sisin differenti, erba jew ħames sisin Mbagħad ikun hemm il-Viċi President li jkollu il-ħila u s-seta biex jiżgura koerenza tal-politika tal- tal-qasam li jkun responsabbli minnu. Jiena kont kommissarju għal ħames snin Jiena naħseb il-qsim tal-kompetenzi fil kummissjon jimina l-metodu komunitarju. Is-setta tal inizjattiva jxekkilla u jew li l-istituzzjoni tijak, Sur Barroso, tajlu twassallu dan inti, Sinjura. Jiena naħseb li li wieħed jorganizza minn qabel it-qassim tal-kompetenzi li juritnijom mill-passat, mod u arranġament naqra stramp u opportunistiku jkoll najt. Irrit najt illi jekk namlu hekk ma nkunux qegħdin. Eh, Il-President anzi ma jkunx qegħdin l-ordni u l-mertu li għandha bżonn din l-istituzzjoni. Issa Sur Barnier. Grazzi Sur President. Bis-saħħa eh, tal-perseveranza tal-presidenza, aħna għanna trattat tal-Lisbona, nix nirringrazzja ma trattat bħal dan, mux eh, proġett huwa għodda, kaxxa ta' għodda għal-servizz tal-Unjoni Ewropea ġifiri għal dak li għanemaw il komissjon il-President, il-Komissarji, aħna, il-Konsil. U għafidejna biex nużaw u għafilin eh, nżaw daw l-odot kien hemm perjodu ta' tranzizzjoni twil ħafna. Issanna dimna tliet sfidi ewlenin marmati aħjar. Dawn huma sfidi illi eh, dimna eh, għanna fin-nofs mhux il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea imma biex najdak li qalva klef ħavel hemm is sovranità wkoll fin-nofs l-ewwel sfidi huwa dak tal-kriżi li ma nistax noħorġu minna kif tħalna fija pari ma ġara xejn hemm li nitalmu fid-dialogu tagħna mal-Istati Uniti b'mod partikolari fil-qasam tal-gvernanza, solidarjetà fil-qasam ta' trasparenza ta' regolamentazzjoni tal-ekonomija dinija u aħna għall-Ewropej għandna lezzjonijiet nitalmu għas-salvagwardja il-konsolidazzjoni tas suq intern fir rekonċiljazzjoni tas suq u tas soċjali biex nuża Eh, kelma ta' Mario Monti li l-President eh, Barroso wkoll eh, ta' bieċa fuq din it-tema. it tema, tkabbi favur l-ambjent. Aħna bis-saħħa tal-Kummissjoni Ewropea f'Kyoto ħadna l-post fuq id-dimnet, jidu din il-pożizzjoni u dimnet billi naraw illi aħna fil tal-pajjiżi kbar u reġuni oħra, pajjiżi sħab tagħna ikolna attitudni reċiproka. Rridu nkunu madwar il-mejda li dawk jiddeċidu fuq eh, l-ordni tal-dinja għal 20 sena li jmiss, mux wara l-mejda. Ija eh, diffiċli f-27, imma nistaw namlu din il-ħagġa. Imma rridu noqodu attenti illi mux ħattijħor jgħidilna xanna namlu. Allura, il-rappresentant għol għandu joħloq kultura diplomatika u strategija komuni. Sira President, aktar ma nkunu l-estik aħjara aħjar ċittadini Ewropea għalek qed nistennew fuq ix-xwiek id-deċiżjonijiet illi ħajtieħdu. Grazzi ħafna, Sur Barnier. Issa għanna Signora Klinga konċ għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, ma rridx inkellimkom fuq it-Trattat tal-Lisbona ma Xtaqt nitkellem fuq l-aspetti ekonomiċi tal-konklużjoni tal-Kunsill l-ewwel net jiena nixtieq ngħidilkom illi l-istabilità finanzjarja qed tibda tidher f'dan id-dokument jiena naqbel ma' dan. Iżda jiena naqbel illi n-nies ma ġbaqalhom saħħa. Il ma ġbaqalhom awwal ġifieri u eh, l-intraprizi ċitilfu eh, ħafna flus, ħafna nizqet ċitilfu xol. Nishtiq li dal-aspetti naraw f'dan il-dokument. U kontenta li indirizzajtu għom għawnek. L-Europa hija aktar dajfa issa milli kif kienet qabel il-kriżi, ma nistgħux ngħidu li l-Ewropa ħatibda s-saħħaħ tibda s lilha nifisek ma nagħmlux l-isforzi kollha jekk ma rnexxilniex u l-impjiegu jekk ma jirnexxilniex niġġieldu kontra l-esklużjonijiet soċjali maħniex ħajrnexxilna qatt nġibu l-ekonomija fuq saqajja. Metodu miftuħ ta' koordinazzjoni laqsu biżejjed, hemm bżonn li din is-sistema u dawn il-metodi jkunu aktar effikaċi f'dak li għandu x'aqsam mal-Ewropa soċjali u dak kollu li aħna eh, ksibna mill-lat soċjali din għandha tkun il-ħidma tagħna u responsabilità tagħna. La parola l-onorevole Elena Eck per un minuto. Grazzi ħafna Sinjur Elena Eck għal minuta. Grazzi ħafna Sur President. Il-politika u l-psikoloġija jimxu id fit u l-lum il-ġurnata ħafna ħafna nies li għedin jippruvaw Innaqsu l-importanza ta' dawn il-negozjati li ħajsiru f'Kopenhagen minn ftit ġimgħa oħra jiena familjari ħafna ma' dan il-fenomenu mħabba li aħna Ilna naħdmu f'dan il-parlament għal dawn l-anijiet tal-bidla tal-klima u ħafna drabi fil-fatt għaxar darbit aħna insejna dawn l-anijiet u dawn il anijiet li huma marbuta mal-pakket tal-klima kienu ntassew għaxar darbit u xurxin ġifiri jina naħseb li hemm bżonn li nkunu ktar konstruttivi u ninsew dan il-gidef minħabba li jekk aħna maħniex ħanifukaw fuq ftehim li jista' jkun komplet u vinkolanti f'Kopenhagen żgur li aħna ma ħanaslu imkien u sabiex aħna nilqu għan nafu li dan huwa għan importanti għal kulħadd u għalhekk aħna rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex nagħmlu progress. L-umanità hija maqsuma fit-tnejn, nies li huma n-nies li huma jikkritikaw biss u n-nies li jiddeċidu li jagħmlu xi ħaġa. Grazzi ħafna s-sal kellim għalli, mis, s-signora Lejana Kuwa zewċ minuti. Grazzi ħafna kif diġa ħna jedna kadwar l-krizi ekonomika u għacċar illi l-istabilita ma tistax ma tinsabx fil-pajizi kollha tad-dinja u aħna hemm bżonn li nkunu bbażati fuq il-valuri, nafu illi dak illi għal president huwa veru, però aħna rridu noqogħdu attenti u nieħdu konsiderazzjoni dak illi eh, qed jingħad anke min-naħa tal-Istati Uniti, l-Istati Uniti wkoll iridu jagħmlu dak kollu l-istaw sabiex aħna nelħqu ftehim effettiv f'Copenhagen. Disa snin issa wara li aħna eh, konna firmajna l-bidu il-trattat ta' Lisbona, issa fl-axħar iffirmajna ratifikajna il-trattat ta' Lisbona, però naħseb li xorta għadha madux ċarx tip ta' istituzzjoni u pożizzjonijiet ħajkonna, u allura din raġuni aħna għandna responsabilità kbira f'dak li għandu x'jaqsam il-Kommissjoni Ewropea u rappreżentant Oli. U jina naħseb ukoll li għandna nitkellmu fissem dan il-rappresentant għalli għaddi jitkellem fissem l-istati membri kollha u dawn huma kwestjonijiet li għal ħafna minna fil-fatt huma mistoqsijiet li aħna ma nisimgħux. Aħna nixtiequ li l-President tal-Kummissjoni jkollu ir wol tal-rappresentant u naħseb illi jagħmel iktar sens li l rwol tal-President tal-Unjoni Ewropea jkun sempliċement rwol ta' koordinazzjoni sabiex noħna nippruvaw nevitaw konflitti. Aħna nittamaw li l president tal-Kunsill u il-rappresentant li kollum dan rwol ta' koordinazzjoni li tant għandna bżonn u li dawn l-istituzzjonijiet Ewropej kunu jistgħu jaħdmu ħafna ħjar flimkien din jina xaġa li ħna inna naħdmu nidiskutu għal ħafna snin, grazzi. Parola adesso a Ramon Aure. Grazzi, kollega, issa se ngħaddi l-kelma li Ramon ħalek u għal minuta u nofs. Grazzi, Sur President. Nishti najt li għanna bżon nisib li, li, li sibna soluzzjoni, miex laħjar wahda imma kienet l-aħjar possibbli. Jiena nemmen li 2010 se tkun sena tajba ħafna għall-Ewropa. Komissarji ġodda, strutturi ġodda, għall-istituzzjonijiet. Issa eh, l-Unjoni Ewropea saret persuna legali, mhux biss ġabra ta' ta' nazzjonijiet. U kif diġà għalem bżonn rida tajba biex naħdmu u biex l-Ewropa tkun tista' teleb nazzjonaliżmu li qed waqafna milli nagħmlu progress. Kieku għaxar snin ilu ħsibna kif nistgħu nimxu il-qoddim lejn l-euro u ma nużawx iktar il-moniti nazzjonali, Kif għal sur Barroso l-Kolleġġ tal-Kummissarji għandu jiġi ser jiġi approvat Diċembru ġewwa Strasburgu u naħseb li importanti ħafna li l li nis f'jannar tkun tista' taħdem, tibda taħdem bil-Kummissjoni ġdida. Aħna rridu nagħmlu xi ħaġa l-Ewropa, rridu nraw x'iridu niksbu qed jittieħdu deċiżjonijiet kbar fid-dinja u l-Ewropa jrid ikollha vuċi waħda b'saħħitha biex niddefendu dawn l-elementi speċifiċi tal-mudell soċjali. Set eh, eh, ekonomiku ġdid fejn ikun hemm suq aħjar u eh, l-Ewropa jkollha vuċi iktar b'saħħitha. Grazzi ħafna is-Sur Ole Schmidt. Grazzi ħafna il-Presidenza Svediża Għana nifirħula għal xola. Eh, dak il-persona rasu jibsa ħafna ġawab raga ħar firma. Għana ħafna xogħol li ser n-okkupazzi fl-snin li ġejjin. Anka jekk eh, is-sur Havel eh, kien les li jagħmel iktar passi importanti iktar il-qudiem naraw li xorta ma kien ċaġa tajba li u ma iċċekja għamlu għabtawt mill-ċartet ta' drittijiet fundamentali. Irrit jintlaqa fejn, fejn, il-pajzi senjuri jieħdu responsabilita fir rigward tal-foqra fid-dinja li għed diktar jintlaqtu bħazin. l punt fir rigward tal-summit tal-Konsil il-ġemad diħla fejn ser jina taw il-mandati, dawn għandhom isiru liktar trasparenza għaliex din hija xi ħaġa imbarazzanti għad-demokrazija Ewropea. Grazzi ħafna Sur Schmidt il-kellim li jmiss għal minuta nofs is-Sur Kellam. Grazzi, Sur President. Għandi tlet osservazzjonijiet. Dan it-trattat l-Unjoni Ewropea għandha bżonna politika komuni ta' sigurtà tal-enerġija, ibbażata fuq is-solidarjetà. Politika ta' riċerka trid tassigura li dert ma fejt ma jġawx jiġu repetuti. It-tieni punt irridu nassiguraw kemm hu importanti <coughs> li fis-sitwazzjoni preżenti ikonna kummissjoni b'saħħitha li tkun tista' tieħu responsabilità għall-implementazzjoni ta' Trattat ta' Lisbona. It-tielet punt. Fir-rigward ta' l-iktar pożizzjonijiet qolin għandna bżonn ta' iktar appoġġ għal personalitajiet li għandhom viżjoni u impenn għal kontinuità tal-valuri Ewropej irridu nindirizzaw sfidi ġodda. U biex namlu hekk l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' żewġ mexxejja Ewropej, bħal pereżempju Adenauer, Schumann u De Gasperi. Irridu nħarsu lihom mingħajr preġudizzju. U dawn il-mexxejja Ewropej nistgħu insibuhom ukoll fil-Stati Membri l-ġodda li jistgħu jiġu rappreżentati fit-Trojka Futuri. L-Ewropa hija id-dar tagħna u għabbażi ta' dan il-ftejm naħseb li rridu nkunu nistgħu nkunu ta' suċċess l-implementazzjoni ta' Trattat ta' Lisbona. Grazzi ħafna. Grazzi sur kelam. Issa nistgħu ngħaddu għal kgdi u se ngħaddi l-kelma lil Sinjura Kaniete. Grazzi. Sur President, jena nixtieq ngħidilkom kemm jiena kontenta li trattat tal-Lisbona fl-aħħar ser jidħol fis seħħ X'tip ta' personalità issa għandna bżonn għal President tal-Kunsill il-ġdid. Dan għandu jkun xi ħadd li jkun jaf se tiġri bil-politika Ewropea, Eh, biex isaħħaħ l-Unjoni Ewropea. Biex bekk l-Unjoni Ewropea tkun tista tilab ir-rwol importanti tagħha fil-poteri dinija tal-futur. Is-Sinjura Vika Freiberga tista tkun waħda minn dawn il-mexxejja ewlenin li tista tagħmel dan ix-xogħol b'suċċess. It-twemmin tagħha huwa simbolu tal-divizjoni tal-kontinenti kienet refuġjata wara t-tieni gwerra dinija. U hija <coughs> rritornat il-Latvja meta l-Latvja kisbet l-indipendenza. Hija mexxiet il-pajjiż għal tmien snin u waqt dan iż-żmien il-pajjiż daħal fin-nejta hija persuna b'saħħitha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 Signora President, trattat ta' Lisbona ġi trattat l-ewwel mill-Ungerija, eh, ġi ratifikat l-ewwel mill-Ungerija u nixtieq nifraħ li Presidenza Svediża għax-xogħol eċċellenti li għamlu U fil-presidenza, permessa presidenza irnexxielna u koll nelbu l-problem li kien jiffaċċaw iċ-ċeki. U nispera li issa nkunu nistaw nanalizzaw kollox biex bekk xogħol ta' vera jkun jista' jibda. Il-trattat tal-Lisbona jrid jitratta l-problemi li għati faċċaw minoritajiet, per eżempju. Nixtiequ nistaqsu lis sinjura Valstorm jekk kux ser ikun hemm garanziji li l-Kummissarju li mis ser ikollu portafoll li ikopri popolazzjonijiet Is-Sur McGuinness. Is-Sinjora McGuinness. Grazzi, Sinjora President. Fl-Irlanda hemm jisu eċitament la darba it-Trattat tal-Lisbona ġi ratifikat. Però min qed jgħidulhom le għaliex tant dam biex isir dan li ma rnexxinix niksbu dak li suppost, però issa rridu nindunaw li il-xol ta' vera ser jibda issa u xogħol jibes ħafna biex poġġi fil-mandat il-persuni ġusti għal dawk il-pożizzjonijiet tant importanti li ġew ikkreati. Jittispjaċini li issa qed indumu wisq biex nagħmlu dan għaliex dan qed itawwal iktar il-formazzjoni finali tal-istituzzjonijiet, però aħjar ikun aħjar li indumu xi ftit iktar u jkollna l-aħjar persuni fil-mandati differenti. Dawn ix-xogħlijiet huma importanti ħafna u jitolbu li jkun hemm impenn u dedikazzjoni u rieda biex titjieb l-Unjoni Ewropea. Mhux sempliċiment dawn ila ikollhom xogħol. L-aħħar punt fir-rigward tal-istituzzjonijiet Sur Barroso Iva Nduraġu. Tridu tissimgħu dak li qed ngħidu aħna f'dan il-Parlament għaliex aħna l-iktar viċin taċ-ċittadini tagħna. Grazzi ħafna, Signora McGuinness, e Signora Lewan. Is-sur li għana l-minuta. Grazzi ħafna. Sur President, jien naprezzax għalli il-President Hanfeld u napprezza wkoll dak li ntqal fil-Kunsill ta' Ottubru, pożizzjoni komuni għal Copenhagen. Instabet, ir-Rumanija, diġa ħadet il-passi meħtieġa biex tiġġielet il-bidla fil-klima u tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra. Iżda dawn il-miżuri iżda dawn il-miżuri ma jistawx, weħidhom ma jistawx jikkarantixxu suċċess fin-negozjati. Inħoss li fl-Unjoni Ewropea għandna bżonn għanijiet ola minn ta' 20% irridu nżommu ċertu kondizjonijiet U dan għandu jirreferi għal karattru obbligatorju ta' trattat futur u kol xi miri konkreti fir rigward tal reduzzjonijiet fl-emissjonijiet minn pajjiżi sviluppati. qablu dawn ma' dawk tal-Unjoni Ewropea għandna ngħinu wkoll pajjiżi qegħdin jiżviluppaw. Grazzi, Sinjura Hawtel ħajek jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President. f'dan il-moment għanna edin situazzjoni importanti ħafna għaliex il-tlet istituzzjonijiet huma rappreżentati minn min nisa l-Kommissjoni, l-Konsil u inti, Sinjura President, fisem il-Parlament. U nixtieq nara wkoll fil-futur ukoll ikonna nisa f'pożizzjonijiet ewlenija u ikonna kemm jista' jkun nisa. Jiena naf li s-Sinjura Wallis u s-Sinjura Wallstorm bdew inizjattiva interessanti ħafna flimkien ma' nis oħrajn fil-parlament u ikidbu itra li sur Barroso fejn talbu għal-bidla u qalu li nixtiequ nsibu eh, naraw iktar nisa f'pożizzjonijiet għawlani fl-istituzzjonijiet. Għaw għanna ħafna appoċ, pero l-istati membri jisom għat qed jagħmlu xejn biex nelbu din l-isfida. Grazie ħafna, Grazie għal dawk il-kommenti. Is-sur Faskal minuta. Grazzi, Signora President, jena nishti nappoġġa il-President Klaus u l-pozizjoni ta' Repubblika Ċeka. Jena nemmen li simili għal Repubblika Ġermaniza u ma semaw deċiżjonijiet fir rigward tal-Orti Kostituzzjonali u Sir Klaus kellu jistenna din id-deċiżjoni. Jena nħoss li huwa kien responsabli bħala rappreżentant ta' stat. u għalkemm ma kienx ċert dwar leġiżlazzjoni. jien ukoll nixtieq ngħid li trattat ta' Lisbona jidħol fis-seħħ fi żmien tal-kriżi ekonomika fl-Ewropa, deċiżjonijiet preżenti tal-gvernijiet li qegħdin jittieħdu biex tiġilet il-kriżi ekonomika ma kinux effiċjenti biżejjed u daqstant inħoss li fil-futur għandna nkunu iktar koordinati u ma nieħdux deċiżjonijiet li mhumx effiċenti fil-qasam tal-appoċ ta' tkabbir u ta' kreazzjoni ta' xalijiet. Għaldaqstant nemmen li għanna bżon esperti u professjonisti fil-Komissjoni l-ġdida. Grazzi. Grazzi ħafna. E, Signora ġuri għal-minuta. Grazzi. Nemmen bisħieħ li it-trattat ta' Lisbona ser jgħina niksbu Ewropa aħjar fondat eh, b'bażi iktar b'saħħitha u tkun tista' titratta l-problemi qed jaffaċċaw iċ-ċittadini. Aħna ħallasna prezz oli però biex irnexxina niksbu dawn dan il-valuri tagħna ma ġewx rispettati fil-passat. L-Unjoni Ewropea aċċett taħt tal-bit tal-President ċek. F'dan il kontest ixtieq ngħid li ħafna Ġermaniżi eh, eh, u Ungeriżi spiċċaw f'sitwazzjoni li ma nistgħux nittolerawha minn perspettiva morali. morali. jekk dawn id-dokumenti jiġu qabla mal eh, dokumenti ta' tħur fl-Unjoni Ewropea mal per eżempju tal-Kroatja, naħseb li din tkun xaġa mhux aċċettabbli, sfortunatament, grazzi. Grazzi, Sinjura President, Kummissarju, jiena nilqa l-adozzjoni tal- li ħadet l-Unjoni Ewropea. <coughs> Dan għandu jintużaw kol fil-reġun ta' Danubju għax tejjeb eh, żvilupp ekonomiku ta' reġun ta' Danubju u kol il-kompetitività ġenerali tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għanda tieħu sem fil-konferenza ta' Copenhagen bħala mexxejja fil-ġila kontra l-bidla fil-klima. L-Unjoni ħadet l-anijiet tal- l-2020 il-pakket issa kważi ser jiġi implementat jiena nixtieq ngħid li l-Unjoni Ewropea għandha tistabilixxi qafas effiċenti u innovattiv għal ekonomija ekoeffiċjenti. L-Unjoni Ewropea trid ukoll tiffoka fuq l finanzjar tal-miżuri tagħha biex tadatta l-bidla fil-klima. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas l-Unjoni Ewropea għandha tkun kapaċi tiġġenera l-investiment fl-industrija u fis-servizzi pubbliċi biex tkun tista' tikkrea aktar xogħlijiet. Grazzi. Isur e Gal minuta. Signora Gal. Grazie ħafna, Signora President. Signora Wallstrom, Signora Wallstrom. In uh, zewċ 20 sena minn meta waqgħet il-portira tal-ħadid. Però dan ma wasalx għal biex nbidlu l-ħsib politiku f'sitwazzjoni diffiċli aħna għatanna l-istess reazzjonijiet immedjati, dimostrazzjonijiet fejn e, id-drittijiet tan-nies jiġu kalpestati bħala minoranza ħadd mandu ċans it-trattat e, ta' lisbona ħarġu kompetenzi ġodda u rridu nippreparaw ruħna biex meta niġu għad-drittijiet tal-bnidem Eh, intejbu l-aġir tagħna u nħorġu portfolio li joħroġ illi jieħu f'konsiderazzjoni anki l-minoranzi lingwistiċi għax hemm ħafna xogħol xisir biex nkunu nistgħu nitrattaw il-problemi kollha mhux riżolti tal-minoranzi. L-Unjoni kollha u l-Kummissjoni għandna dover għandha biex tirsolvi dawn il-problemi anki. Isur Jesjewski. President, deputati, il-Trattat tal-Lisbona fl-aħħar għadda. Se jkun hemm tisħiħ iktar effiċenza tal-Unjoni Ewropea fil-futur. Biex dan it-Trattat ta' lisbona jidħol fis-seħ iridu nadottaw deċiżjonijiet, sensila ta' deċizjonijiet, anki fuq dak li għandu xaqsam mal-kooperazzjoni mal-mexxejja ġodda li għandhom jintroduċu viżjoni ġdida tal europa però il-kwistjonijiet ta' trattat mandomx jaħbunna il-problemi li għanna l-lum, il-ġrida kontra krizi ekonomika, kontra il-qada, jew anki supervizjoni tal-istituzzjonijiet finanzjari. Copenhagen hija importanti, neċessarja, però f'din il-fazi ta' kriżi miex l-aħjar moment biex niddeċidu li ma pajjiżi u li ma organizzazzjonijiet internazzjonali se joħorġu finanzjamenti u x'obbligi li se, se, se jihdu. Is-soluzzjonijiet tal-problemi ekonomiċi u soċjali eh, f'dan l-istadju hija l-ikbar priorità eh, għall-Unjoni u anke għall pajjiżi membri. Grazzi ħafna, jgħid il-President. Is-Sur e Kelly. u unur għalija ta' Signora Guinness illi jgħataw fl-20 anniversarju tal-waqa tal ħajta Berlin u issa li għad-trattat tal-Lisbona. U aħna għax nafu li l-Irlanda votat 67% a favur tal-trattat u qed tappoġġa xogħol tal-Unjoni Ewropea wara dawn ħafna snin u fis-snin li ġejjin eh, in-nies E, se jitkelmu fuq il-fat li jizmontaw il- e, li ġiet smontata anki l-Unjoni Sovjetika. U wasalna għal iktar libertà u waslu anki għal gwerra ċivili. L-Unjoni Ewropea għandha tagħti gwida għal dawn il-pajjiżi. U jiena fil-li hemm ħafna qed diskutu bħalissa fuq il ismijiet fu il tal-kariki ġodda tal-Unjoni Ewropea tal-Presidentu tal-Segretarju tal-Segretarju tal-Affarijiet Barranin. Grazzi ħafna. Mitchell qed jitollogu jena lebto. Grazzi ħafna. Eh, il-kellim li mis. Grazzi, President. Jena nishtiq najt l-għennet fuq nitkellem ħaġa fuq lajnuna l izvilup Jena eh, nifraħ l presidenza kif organizzaw dawn. Il-RTE, il-radio pubblika irlandiza, tkelmu fuq il-problema tal- tal tal ispejjes ta' fuq is-saħħa u mhux fuq l-iżvilupp. U ħanna nistgħu nagħmluhom it-tnejn dawn l ispejjes u għandna bżonn biex għanna bżon nirkupraw e, fl-Europa anki eh, eh, l krizi ekonomika u ma nistawx nitilfu minn u għajnejn għal fat li 11 miljun ta' tfal qed imutu kull sena fil-dinja li qed jiżviluppa f'ħafna miljuni minnhom imħabba li m'għandhomx mediċini, jridu l-aġenda nirrispettawha u niżguraw li meta aħna Eh, naħtru l-persuna ġdida eh, inkarikata mill-affarijiet barranin dinja ħaġa importanti ħafna rridu niftakru illi din il-problema tiġi konsiderata. Grazzi. Tajt il-President, is-sur Ribellini. Ribellini. Grazzi, President. Il-Trattat tal-Lisbona u l-ħatra tal-membri tal-Kunsill jaslu eżattament 20 sena wara li waqa il-ħajt ta' Berlin. Il-ħajt ta' Berlin e, kienet il-bidu tal-Europa il-vera. 20 sena ilu waqajna dan il-ħajt, ħajt ta' e, ċement, e, però mimli preġudizzi u ħafna ġuħ għal ċittadini tal-Vant. Illum ma rridux nifesteġaw il-fatt li waqa il-ħajt, ma rridu naħsbu x'se nagħmlu wara dak il-ħajt għax sadattant tellajna ħitan oħrajn il-ħajt bejn il-pajizi ta' tramuntana u nofsinar tal-pajizi onja u foqra dawk li jiproduċu eh, eh, prodotti u dawk li jiproduċu idea dawn huma ħitan ħafna iktar olin u iktar diffiċli li wieħed iwaqqaħħom u qed joħolqu diffikultajiet u gwerer kbar. Għal walt għal daqstant il-ħatra, l-ħatra tal-Kunsill tal-Ewropa li wara Lisbona irridu namlu ma nistawx namluhom billi naħtru nah Eh, dawn in-nies eh, minn ftit nies u eh, bil-bibin maluqin. Min irid jagħmel min irid jagħti kontributi u irid jkun kandidat irid juri u jgħid li l-Unjoni Ewropea kollha kemm il-Parlament x'irid jagħmel u x'jista' jagħmel. Jekk aħna sen jekk aħna rridu nwaqqaw dak il-ħajt tal-nomination illi jażel il-kandidati bejn fazzjonijiet u partiti politiċi u mhux imħabba kandidati inkunu għamilna l-Ewropa eh, moderna, demokratika. Enti tkellimt iktar mill-li stajt sur Rivellini. Eh, l-aħħar eh, intervenzjoni Gomes, Broms. <coughs> The British opposition leader. Grazie, President. Em, intenzjoni illi tiġi rinegozjata parti mit-trattat ta' Lisbona u hemm bżonn li l-pajjiżi kollha jaċċettaw. U kien hemm anki każijiet fejn eh, fejn isir referendum biex jitlob lil persun lin nies lil ċittadini. Li Dawn il-pjanijiet ma kolla arja. e, Sajd għandu jaċċetta trattat tal Lisbona jew inkella jiprova joħroġ e, joħroġ l-Unjoni ir-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Issa speċajna il-proċedura catch the eye unaddu għas-Sinjura Malmstrom. Grazzi. Kien interessanti ħafna u nirringrazzjakom għal kommenti tiegħek. Il-Presidenza Svediża taqbel eh, ma'kom u eh, tingħaqad fil-ġoja ta'kom fuq it-trattat ta' Lisbona se jkonna Ewropa aktar effettiva u iktar moderna u iktar demokratika. Se jkonna Ewropa msaħħa wkoll fi xena internazzjonali. Jiena ferħana fuq dan kienem intkellem fuq koincidenza, però fil-fat f'din il-ġimma l-President Klaus id-deċida jiffirma il-trattat u dana jikonċidi mal-anniversarju tal-waqa tal-ħajt ta' Berlin il-vittoria ta' l-idejat ta' Schumann fuq dawk ta' Stalin għal da' dinija koincidenza ferħana. Jena nishtiq nikonferma il-kwestjoni ta' sur daf illi dak illi irċevew ċeki mhuwiex opt-out. L-artikolu 30 ma, jisospendix il-natura eh, vinkolanti tal- eh, tal-konvenzjoni. Jillimita kif il-qorti tista' tużah u naturalment mbagħad jiġi fidejn il-Kummissjoni u l orti jinterpretawha meta jkun hemm uh, konflitt fuq dan il-punt. Kif qal il-Prim Ministru qabel ma telaq, il-konsultazzjoni mal-kollegi tiegħu issa għaddew kien hemm ħafna xogħol u l-ambizzjoni tiegħu kienet din u se jkollu ikla ta' xogħol nhar il-ħamis. Ma nistawx nispekulaw fuq l-ismijiet, jiena smajt ismijiet li ma rridux naraw u oħrajn li intkom tridu taraw kienem u koll applikazzjonijiet għal eh, pozizjoni. Tistaw tibatu l-applikazzjoni tal-presidenti għadhom għadha miftuħa situazzjoni u għonek aħna nifimmu xinu ma tħassib ta' fuq il-bilanċ reġjonali, il-bilanċ bejn istessi u importanti ħafna għannu għanna nuru li ċittadini Ewropej illi l-Europa miex meċija mill-irġiel. Pero hemm żewġ postijiet biss Eh, disponibli u mm, huwa diffiċli li wieħed isib il-ħtiġijiet kollha li wieħed jixtieq u aħna se nagħmlu kull ma nistgħu nisimgħu lil parir ta' kulħadd. Meta niġu għal rappreżentant oli huwa jew i se jagħtu se jifinalizzaw il-qafas li ġejna uh, li adottajna fuq servizz ukoll u dana se jsir anki mal-parlament biex u dan għandu jiprezenta għal-iktar tard f'April sena d-dihla. U kif diġadna ħafna drabi il-rappresentant għoli u kol se jkun sottomess għal-mistoqsijiet għonek fil-Parlament Ewropew u bekk ikun jista jizviluppa eh, il-politika barranija tijaw, jew taħħa. Nishtiq najtu koll li l-Presidenza Svediza ah, ma rinunċaċ għal ambizjonijiet fuq l-exit strategy fil-krizi finanzjarja u importanti li nżommu l-ambizjoni mux issa eh, minna unufti tiħor biex ikunem exit strategy għaxa kienħallu l-ekonomiji jizviluppaw il-deficits tal-budget stana dana sej kun taħsara għal pajizi għal nis liktar vulnerabli. Hemm diġà il-rekupru ekonomiku qed jider Eh, eh, fl-aħħar tal-kuritur, però mhuwiex eh, ewa kmini wis biex nimplementaw dawn l-exit tra strategies irridu nidiskutuhom irid konna pjan irridu li irridu niksbu ekonomija sostenibbli. Mbagħad fl-aħħar fuq il-klima aħna ma baxxejniex l-ambizzjonijiet tagħna għal presidenza Svediża, l-Kummissjoni u ħafna oħrajn, ħdimna naru lejl aħna konvinti, aħna niddiskutu, niprovaw e, il-msiħba maħna e, hemm ħafna e, laqat u għatem ħafna laqat anki hemm 25 ġurnata biss sa Copenhagen. U veru li qed jiġru ħafna affarijiet f'ħafna pajjiżi fid-dinja kollha qed titbiddel is-sitwazzjoni hija ħaġa inkoraġġanti, però mhuwiex biżejjed jekk aħna rridu nirrispettaw il-mira taż-żewġ gradi. Il-partijiet kollha għadhom ma, tal-puzzle għadhom ma ġewx irrisolvuti biex nilħu ftehim. Dan huwa fatt aħna għadna qed niġġieldu għalih, però mhuwiex se jiġri għax ħafna msiħba jgħidu li dan il-pass ma jistawx juhduħ lis għalissa. L-Europa hija fuq d-dimu aħna għadna qed naħdmu fuq eh, dan il-ftehim ambizjus eh, għafas li inkludi l-imsiħba kollha u kalendarju biex jinkludi il-negozjati lan huwa illi nisostitwixxu il-Kyoto il kyoto Eh, biftejim vinkolanti. U nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew għax li qed tagħmel issa u anki wara Copenhagen fuq dan is-suġġett. L-Ewropa hija fuq quddiem u aħna se nkomplu nibqgħu hekk aħna kena l-iktar konna l-iktar ambizjużi sissa aħna ikkonfermajna l-istimi tal-Kommissjoni u aħna qed niġildu aħna lesti nħallsu l-parti tagħna se jkun hemm eh, ċavetta ta' distribuzzjoni globali għabbażi tal-emissjonijiet u l-abilità li wieħed iħallas u qed inħarsu lejn il-burden sharing intern. Imma imma l-istati membri kienu maħassewx ruħom lesti għalissa illi jatuna il-ċifri eżatti għax aħna rridu namlu pressjoni fuq il-pajzi l-oħra għax anki huma jridu jħallsu l-parti tagħhom. Aħna qegħdin naħdbu kull minuta illi aħna maħniex redin. Ah, grazzi għall-inkoraġġamentu aħna nħarsu għoddim biex naħdmu flimkien mal-Parlament Ewropew fuq din il-kwistjoni fuq kwistjonijiet oħra wkoll eh, importanti. Grazzi. Signora eh, Malmström, essa si, Signora Commissaria Vicepresidente al Commissione, Signora Wallström. Comme la ministre suédoise a parlé français et anglais, il Peress il-Ministru Svediża tkellmet Franċiż eh, u Ingliż sei se jkolli kelmet svedese. nixtieq ngħid xi ħaġa fuq punt importanti li ġi Imqajjem li tqajjem illum fuq il-fatt kif it-trattat jorbot mar realtà li aħna qed nippruvaw nbidlu, kif it testa trattat tal Lisbona għandu jtina il-gwida u jtina l-istrumenti biex nieħdu deċiżjonijiet fuq kif aħna nistgħu nittrattaw it-tibdil klimatiku, kif nistaw nitrattaw il-krizi ekonomika u dak li jiġi wara. Il-problemi soċjali, il-qada, kif se nitrattaw il-problemi ta' migrazzjoni u aspetti oħrajn illi aħna poġġejna bħala priorità olja fil-agenda politika tagħna. E, kif qal anki sur Barnier iktar kmini, dan wkoll jaqbel ukoll ma jorbot ukoll ma l-implementazzjoni li ma nies aħna se niddeċidu li se naħtru bħala rappreżentanti tagħna fil-Kummissjoni. U naturalment min se jkun e, e bħala mexxej fil-kariki eh, e, olja. Eh, intkom tafu illi ħafna drabi l-aħjar persuna fl-aħjar xogħol huwa mara. U intkom jina naf li għandi il-presidenza tal kommissjoni warajja dan huwa approċ demokratiku, a perspettiva demokratika din hija proċedura importanti li daħlet issa. Din hija opportunità għall stati membri li juri miex kwistjoni biss li aħna naqblu ma dan il-prinċipju biss, però Eh, mux bis fil-kelma, imma hemm kandidati importanti, intelligenti bħala nisa li jistaw u għax inkella aħna li aħna eh, fil-fat aħna maġġoranza tal-Unjoni Ewropea et eh, natu meta nieħdu dawn id-deċiżjonijiet demokratiċi. Id-demokrazija miex ħaġa li E, tinżel mis-sema b'ħaxita jew hija ħaġa irreversibbli u irrevokabbli. id demokrazija wieħed irid isaqqiha kuljum u jieħu ħsieba bħal ħaba. Aħna konna qed nikkooperaw mill-qrib ħafna mal-iżvidenza e, ma l-presidenza svediza, uh, jina nishti nir-ringrazzja l-presidenza tal-Kunsil għaxol li għamlu u, u anki għal tejiet li għamlu ma l-Komissjoni l-lum ħadet deċizjoni kif uh, intqal fuq l-ewwel miżura illi rridu nieħdu responsabilta għalija ċoe l-inizjattiva ta' ċittadini. Aħna bdejna billi nipruvaw noħorġu green paper baxar mistoqsijiet, konsultazzjoni u nittamaw li konna risposti tajbin sal axar ta' jannar u nittamaw li se jkunem proċess eh, maġġel fil parlamentu din l-inizjattiva ta' sittadini tista' tkun diġa' Eh, lesta u biex tiġi implementata eh, l ħar ta' jannar. Dana biex juri eh, kif aħna nistaw nużaw il-paragrafi, il-klausuli ġodda, l-opportunitajiet ġodda li tatina jatina trattata Lisbona biex natu dejjem iktar influenza li ċittadini. Negozjati fuq il-klima diġa ġew kommentati minn ħafna nis, hawnhekk anki fuq mal-Ministru għall-Affarijiet Ewropej tal-Iżvezja. Huwa ovvju il li l-iktar forza għawija li għanna hija li nitkellmu bleħen wieħed u billi inkomplu ninsistu illi kolna ftejm għawi u vinkolanti. Il-forma hija ħaġa koll rridu nistudjaw iktar minn qrib la darba naraw E, eh, eh, xinu l pozizjonijiet eh, tal-imsiħba tagħna u fl-aħħar nittama li nkun nista' komplu eh, kooperazzjoni mill-RIP eh, meta niġu għall-implementazzjoni ta' trattat ta' Lisbona. U dana huwa eh, xogħli għatrid jinbeda hawnhekk fil-Parlamentu fil-Kummissjoni jiena lesta nadi l-opinjonijiet tal-Parlament lil president tal-Kummissjoni aħna l-gwardjani ta' trattat u aħna rridu niżguraw illi aħna sensegwu trattat sal-aħħar. Grazie. Grazzi, Signora Vice President. U wasanna fl-ħar tad-dibattitu tagħna, fit-tmiem id-dibattitu anzi, u nistgħu naddu għal punt li misli għandna fuq l-aġenda tagħna. Li huma stqarrijiet tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar is-summit tal-Unjoni Ewropea u r russa li ħajsir fit-18 Novembru ta' din is-sena fi Stokkolma.